my course Yeah? Okay. Colleagues. Kollegi. Il-wara senari t-taja jekk joġobkom hudu postkom għax ibdew daqs minu oħra. Jekk joġobkom hudu bil-qeda.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 Nidikjara li l-seduta li ġieta ġurnata fis-16 ta' Lulju llum issa terġa' tiġi miftuħa. Sinjuri, 15 ilu kont f'Westa Plata biex infakkar il- bidu l-anniversarju tal-bidu ta' tini gwerra dinija. Din ħallet il-ġerħa tagħha din il-gwerra għal nofs seklu sħaħ. Għatmanna ninsew li l-violenza u l-gwerra jistaw xi darba jirġawġu fuq l-Ewropa. Żewġ membri tal-Gwardja Ċivila fi Spanja nqatlu waqt il-qadi ta' hija bsoba kbira wkoll, sinjuri li kolli narrafkom.